Ir-raħar rapport ħanaqdu għal-vot għada nittamaw li tkun ħadha pozittiva għal ċittadini kollha li ħajadmu fil-Unjoni Ewropea. Grazzi mela nawguralkek kull suċċess għada, nisaw ngħidu nagħlqu dan il-pod-dibattitu u ser nivutaw għada wara l-ofsinhar fuq dan il-punt. Ningrazzjaw li kull minn kien involut, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna Sur Claude Morais, l-ambitu ta' direttiva li temenda l-2003 wieħed 09-EC din lan l-abbozz jamendat biex jikopri beneficjarji ta' protezzjoni ħarsien internazzjonali. Il-rapporter erba minuti. Grazzi. wisq nibza li hekk kif nibda l-ewwel paragrafu tad diskors tiegħi in jiena wint biss ser ikunu hawnhekk fis-sala. Ovvjament il-koordinatur tal-IPP ukoll eh, ma nistax. <laughs> Mu suppost eh, nħalliħini meta nitkellem minn noqgħod nejdaw l-affarijiet imma somma. <laughs> Grazzi l-IPP tal-qegħdin għawek u qed istanaw dal-ħin. Komissarju, naħseb illi din il-proposta u inti u il-Konsil għamiltu bitċa xol tajba ferm biex jipruvaw salvaw proposta illi tibbenifika issa lil dawk illi issa suppost għatma tħallew barra mill-direttiva ta' residenza twila. Kienem proposta ndaħluma fl-2008 u għal darboħra permess li ma' nerxinix nikzbu l meta fil-Konsil dan ma' seħx Għalek, ah, jina kontent ferm illum illi dil-proposta illi eh, sur ruwer proċeddu sur tijie kienet jaħdem fuq qabel koordinatur fil-grupp tijek issa wasal għal bil U jiena ngrat li konsill u ukoll kifet id-dibattitu qabel daw ma kienux prezenti, ma li kieku kilu nix jisom ukoll għaliex tul il-Presidenza Belġana aħna stajna nimxu il-qoddim pass ġmielu u jiena kontenta sew dwar dan. Il-proposta ser ġib eh, benefiċi li l-kull minn kien qed jibbenefika minn dan il-ħarsin ħames snin imma s'issa ma jistgħux isiru residenzi fuq żmien u issa ser iwaqqaf il-trattament differenzjat tagħhom meta mqabbla ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi u dan ħajneħi l-inċertezza tagħhom dwar l-istatus tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Issa kena negozjati rigward il-perjodu ta' żmien biex nilħu dan il-ħames snin, biex residenti jilħu dan il-ħames snin naqblu mal-konsil illi mal-komissjoni illi jridu nimxu mal proċedura kollha ma' konsil ma jaqblux aħna mħazbin li ħabba li proċeduri tal azili jistgħu jieħdu ħafna snin f'xi stati membri kompromess li aħna wasalna fin negozjati għalmenu għalli nofs minn proċedura tal-azil se jitqisu jekk imbagħad għandek proċedura li saddu iktar minn 18 għal-mela il-proċedura kollha ser titqies. Jiena ma sarx noqgħod nidħol fil-kwistjoni ta' correlation tables imma jiena marbut bidmir illi nejċa dwaru ma kem ma max nishti, imma nit nistajt illi biex nishti nitlob l istruzzjonijiet illi nilħu ftejn orizzontali u illi narfu l-importanti dawn correlation tables biex inkunu nistaw wet u l-leġislazzjoni kif suppost. Kena situazzjoni fej ħafna mid-dossier stana eh, setaw kienu ġew kien ħajkun hemm dawn minn fihom għaliex kien hemm xi kwistjonijiet għaddejjin. Jien naħseb il-ħarsin hija essenzjali u importanti nkomplu naħnu fuqha sabiex innisħu fuq id-drittijiet li nataw iż-żewġ gruppi għal dak li hemm fir-rikast tal-direttiva tal-kwalifiki. U hemm ukoll salvagwardji konza il-pat li sat membru kun jistgħu jixaqalhom sat membru għal ieħor Għalhekk ħafna stati membri ħajkollhom idaħlu kumment fil-permess ta' residenza twila u rridu jgħidu illi irridu wkoll jirrapportaw x'każijiet ta' tkeċċija u permanenti. dan il-permess irrid jiġi modifikat biex eh, iqis dawn il-rekwiżiti kollha. Aħna rridu naraw il-unità tal-familja hija miżmuma jekk ikun hemm tkeċċi għal stat membri stat membru ieħor. Imma jekk ikun hemm mhux l-interess tal-membri tal-familja li morru mal-persuna li tkeċċiet mela m'għandix tkun awtomatika, allura dan għandu jagħti huwa sinjal kooperazzjoni ġida li tista' tista' bejn tliet istituzzjonijiet bħal tal-ażil u migrazzjoni illegali li l-qaffas ġdid Eh, Iri huwa mejjum mill-qafas ġdid. Jien naqbes il-ħin, ma dan jista' juri illi aħna nistgħu nilħu bil mal-istati membri f'dan il-qasam tal-leġislazzjoni fl-azil, nix ingrazzi rapporters, xadu rapporters tijaj minn mal gruppi kollha sur rapport ċefa, sur Cecilia Wilstrom u kollegi oħrajn illi għenu biex dan il-ftejim dan il-trialogu eh, li jahna ħad gost eh, n-parteċipa fih. U li sar jgħata fl-ħar mill-ħar. Grazzi, sa' Senjura Malmstam. President, Senjuri, Nishtiq nibda mill ningrazzja l-Parlament eh, u ġigrazzja l-rapporter hawnhekk għamilt xogħol eċċellenti flimkien ma' tim tiegħek ta' Shadow Reporters u nexxina niksbu ftehim parlament il konsil u il-Komissjoni. Il-kompromess iħna ħaqna u wieħed bilanċat sew u qed jimxi skont il-proposta l-2007. It-twessih ta' dan is-status residenza twila għal eh, fuq żmien twil għal dawk illi nataw ħarsin Eh, hija importanti biex inħarsu dawn ir-refuġjati u xi kemm integrazzjoni ħer f soċjetajiet tagħna. Din huwa l-ewwel l-ewwel ġebla tax-xewka u huwa l-ewwel pass lejn il-lan tagħna biex ikonna sistema komuni għall-ażil sal-2012. Aħna rridu jekk ikun qegħdin nuru li aħna lesti illi kol naħdmu f'din it-triq diffiċli hemm qudiemna mod kostruttiv jiena x'ingressek ta' dan rigward il-kwistjoni famuża ta' dan il-correlation tables. Il-Kommissjoni ħarġet stqarrija u nixtieq ngħid dan b'permess tagħkom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 the commission regrets the lack of support for the provision included in the proposal amending the long term residence directive which aimed at rendering the establishment of correlation tables obligatory. the commission in a spirit il-Kummissjoni fi ta' kompromess sabiex taċċerta li jkun hemm l-adozzjoni immedjata ta' dan il-proposta fuq residenza twila tista' taċċetta sostituzzjoni tal-dispożizzjoni tal din tables tal correlation tables bisa biex u t-ħeġġa ġisati membri illi segu din il-pratika imma il-pozizjoni li għandhom il-Komissjoni f'dan il-qasam mux jekun preċedent u l-Komissjoni se tkompli l-sforz tagħha biex fil parlament Ewropew u l-Konsil tipprova ssib soluzzjoni xirqa għal din il-kwestjoni orizzontali. Imma rridu naraw kemm hija kwestjoni importanti li ddaħal fil-protokoll li nstemet u kif edna fid-dibattit informali l-Komissjoni ħad tkun qed dan l-argument. Iżda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 Grazzi, Signor Kommissarju, President, kollegi. Nixtieq ringrazzja l-rapporter tax-xogħlu għal xogħol eċċellenti tiegħu għal kooperazzjoni eżemplarja li wera mal-Kunsill u x-Shadow Rapporters. Aħna minna mxejna ġmilu għal dak li huwa x-xogħol li sar fil-sistema komuni għall-azil aħna tassew għamilna eh, ħafna xogħol għat fadal, għat fadlinna x'naqsmu, eh, x'naqtfu. U nittamaw li kunem hemm spirit ta' kooperazzjoni wkoll fin-negozjat tal-bqija tal-pakkett. Fuq is-sostanza. Mhux se noqgħod inteni dak l-rapporter, ma fuq żewġ punti. Rigward l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi dawn huma ta' benefiċċju daw li in-persuni li jiġu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Ma ovvjament ma nistgħux nilqgħu lil kulħadd taħt kull kondizzjoni. rencontre des personnes qui habitent depuis 10, 15, 20 ans en Europe et kien hemm min kienet jgħixha 15-20 sena f'pajjiż u xorta ma jafux jitkellmu l-lingwa. Dil persuna kif tista' tkun attiva fil-pajjiż ta' oriġni? ta' dak il-pajis li qed anzi fil-pajis li qed jospita. Ma jistaw jimxu l-qoddim, allura l-lingol, l-sien, l-istoria, l-kultura, drawiet tal-pajis illi il-persuna trid la għenet tikseb. Ijek, għalek għan għandi fil-correlation dwar correlation tables, nasbu li għandu jiddaħħal fit-tekst, imma musa naqadu inħassru il-negozjati kollha li li saru mħabba fek, imma irridu illi konsilli miqaf li joqgħod eh, ċibeqi u hija jagħmel dak li hemm bżonn sabiex jaqwet ta' direttiva fl-aħħar mill-aħħar mod prattiku fl-istati membri. Irridu xi xinwejt noqogħdu ngħidu jekk il-kommissjonijiet jafu li dawn il tekstijiet jekk qed jiġux ximplementati f'suppost jew le. Għax hekk konna l-kliem jekk m'għandniex il-fatti. Grazzi, grazzi nsempa ġew l-appoġġ tiegħek. Eh, Benova. Grazzi. L-Onorevoli Fasikova mhijiex hawnhekk. Mela allura l-Onorevoli Vikstrom għal żewġ minuti fisem l-alde. Grazzi l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-Onorevoli Moraes. Illi bħassoltu derrina bxol serju u anke din id-darba iġġielet favur il-prinċipji umanitari li waslu biex tfassal dan ir-rapport il-persuni li jiksbu protezzjoni internazzjonali fi stat membru jibqgħu hemmhekk għal perjodu twil ta' żmien, forsi għal omoroms għaliex huma irridu jaħarbu mill-pajjiż ta' oriġni tagħhom. Ħafna minn dawk li jiksbu protezzjoni internazzjonali jisibu ruhom fl-istess sitwazzjoni ta' rifuġġati. Għal daqstant, Wara ħames snin dawn irdu jiġu konsidrati bħala residenti, iżda il-Kunsill jaħsibha differenti mill-Parlament u mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, skużawni. Jiena din il-ħaġa nikkundanna u mbagħad nixtieq nitkellem dwar il-problema tal-familja. U marrid ikollhom l-istess possibilità li jkollhom il-ħajja tagħhom u l-familja m'għandix għalfejn tuqottaza li jekk tibqax emmek jew titlaqx. Jiddispjaċini li l-Kunsil ma laqax il-proposta tal-correlation tables. Jiena naħseb li dan nistgħu nitkellmu dwarhom fid-direttiva dwar il-pakket tal-azil. il kola għana l-istess kadenzi xinħarsu, pereżempju dik tal-2012. ma rridux noqogħdu jdejna fuq zaqna imma rridu nippruvaw nifmu illi eh, f'din kwistjoni ta' azilu migrazzjoni huwa aħjar li nsibu pożizzjoni komuni. Għaliex jekk li kollox jitlef is-sens tiegħu. Xtien ringrazzja li rapporter Morajes għal ħidma eċċellenti tiegħu. ringrazzja għal kooperazzjoni impeccabli fi rigward ta' dan it-test tiegħu. Grazzi. Grazzi, xtien nirringrazzjak Anke aħna ringrazzjawk tal-interventi jak. Issa fissem il-ħodor. Għalle, l-onorevoli Sargentini għal-minuta u nofs. Grazzi sew President. Nġimma l-oħra konna teni. Aħna bħala Komitat tal-Libertajiet Ċivili u hemmhekk kien kellimt ma' Mamutu għandu 26 sena ġej mill-Eritrea u ġi fl-Unjoni Ewropea mar fil-Greċja, mar permess tal-Olanda, għadda mill-Olanda li xiprefera jkun fl-Olanda li xkellu, kun ta' temmek imma tbat lura il-Greċja, ma mut għal. Illi ġara darba uħet ikollu status ta' rifugġat fil-Greċja, mela allura idum ħafna qabel ma huwa jikseb iċ-ċittadinanza fil-Greċja, għazzazax bħal ma' mut illi għandhom id-dritt illi suppost ikollhom id-dritt illi jistabilixxu ruhom fejn iridu huma huwa minħabba dan il-każ illi jiena kuntenta illi ħanibdu din is-sitwazzjoni. Għal nispalu, nista' nirgrazzja Klod Mares tal-li ħadan l-ewwel pass fi rigward ta' dan pakket pakkett tal-ażil. Minnu ser jibbenefika mamut illi jixtieq jgħix fl-Olanda. Irridu għalhekk nizguraw li kunem tabelli ta' korrelazzjoni deċenti għaliex dan iż-żagħżugħ mamut għandu id-dritt illi jara kif in is-sitwazzjoni fil-Greċja kif in il-qadem mek, ekk il-mizuri ux jiġu implementati tajbin fl-Olanda u kif dan jista' jqabbilhom mal-Greċja. Grazzi għal Sur Moraes, aħna ksibna progress hawnhekk, grazzi għal din kooperazzjoni, ejja u naħsbu dwar mamut hawnhekk, ejja niżguraw illi nkun nistgħu nagħtu xi ftit l-affarijiet għal nispalu. Grazie tassew. Fisam il-PPE, eh, l-onorevoli Buzutti l żewġ minuti. President, u nishtiqin nibdaw kol billi nsellem u nifraħ lil Claude Moraes għal-rapport tijaw. Eh, Ir-rapport naqbel miegħu u nilqgħu b'sodisfazzjon għaliex ser jagħti drittijiet ġodda lil nies li applikaw għal protezzjoni internazzjonali inkluż ir-refuġjati u jagħtihom drittijiet li aħna wara kollox diġà nagħtu lil ċittadini ta' pajjiżi terzi oħrajn illi jkunu diġà għexu għal ħames snin legalment fil pajjiżi ta' l-unjoni ewropea però hemm ċertu diffikultajiet f'dan ir-rapport u jien niġi minn pajjiż illi ħass dawn id-diffikultajiet u dawn id-diffikultajiet huma dawn meta inti trid tistenna ħames snin biex takkwista id dritt li tagħtik din il-liġi huma ħafna speċjalment għal pajjiżi illi għandhom numru kbir ħafna ta' nies illi huma blukkati imwaħħlin fil-pajjiżi fejn jaslu. Jien niġi wieħed minn dawk minn wieħed minn dawk il-pajjiżi, imma hemm pajjiżi oħrajn illi rajna riċentement il-Greċja eh, huwa wieħed minnhom fejn hemm ħafna nies illi skont din il-liġi jridu jistennew ħames snin biex jibbenefikaw mid-drittijiet illi aħna qegħdin ngħidu bihom. Eh, naturalment jibbenefikaw mid-drittijiet ta' residenza fit-tul, long term residence, imma jibbenefikaw ukoll mill-possibilità illi ikunu jistgħu jiċċaqalqu lejn pajjiżi oħra ta' l-Unjoni Ewropea illi hija ħaġa li tkun tista' tgħin ħafna lil dawn il-pajjiżi bħal Greċja, bħal Malta, bħal Ċipru u oħrajn. U għaldaqstant fil-fema tiegħi li kellu jsir biex din il-liġi tajba ssir liġi aħjar kellu jkun illi fil-każ ta' dawn il-pajjiżi ma kellhomx għalfejn jistennew ħames snin biex jakkwistaw dawn id-drittijiet imma setgħu jakkwistawhom ukoll anki qabel. U f'dan is-sens nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lir rapporter lil Claude Moraes illi ara f'dan il-punt u għamel li jista' biex idaħħal referenza anki jekk simbolika għalih eh, fl statement spjegattiv fl explanatory statement fl aħħar Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, dear. Grazzi tassew, ziz kollega. Għaldaqstant, issa, naddi l-mikrofonu onorevoli Enxu mir-Rumanija, Grazie Grazzi te, President. Jina nishtiq nifraħ l-onorevoli Morales ta' dan rapport rapport nishtiq nirringrazzjaħ ta' dak kollu li għamel tal-isforzi tiegħu kemm il-darba bħala koordinatur fih dan il-Kumitat Libe. Jiena naħseb li hija xi ħaġa pożittiva li aħna qegħdin inkopru dan il-vakjum legali permezz ta' din id-direttiva fil-qasam tal ażil Fl-aħħar dan qed nagħmlu biex igawdu minnu dawk il-persuni li jibbenefikaw minn protezzjoni internazzjonali jinsabu f'sitwazzjoni prekarja għaliex ma jistawx igawdu minn permess ta' residenza fit-tul fil-kondizzjoni attwali bħalma ċittadini minn pajjiżi terzi oħra jistgħu. Jekk ikun hemm dan il-permess ta' residenza fit-tul, dan ma jridx ikun ibbażat fuq diskriminazzjoni u jrid ikun soġġett għal residenza preċedenti ta' ammont partikolari ta' żmien palma japplika wkoll għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea oħra. Wieħed irid jieħu konsiderazzjoni l-ammont ta' żmien li wieħed iqatta f'pajjiż tal-Unjoni u dan jibda mill-perjodu ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza għaliex dawn in-nies għadhom vulnerabbli huma vulnerabbli fit-territorju Ewropej. L-irtiral tal-protezzjoni internazzjonali u dritt tal-azil irrid isegwi drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta' non-return. għalhekk irridu nappoġġaw ir rapport minn kollega tagħna bħala parti mill-pakkett ġenerali ta' regolamentazzjoni fuq is-sistema tal-ażil fl-Ewropa. Grazzi tassew. Nishtiq issa għandi il mikrofonu l-Onorevoli Obermeyer għal-minuta. Hekk joġbok, Onorevoli Obermeyer. Grazzi tassew, President. Jiena minnix qed nara l-affarijiet bħal kieku kollox kienu zara li xaħna għandna ċertu tħassiba ċittadini tagħna ir refugġati ser jiksbu permess ta' residenza dan japplika għall ewropa kollha wara ħames snin. Issa xi ngħidu jekk din il-persuna tiddeċidi li tmur fi stat membru ieħor huwa ser isib din il-loophole dan il-vojt legali ser imur f'pajjiż fejn hemm standard soċjali differenti u mbagħad ser ikonna abbuż fl-immigrazzjoni Pala riżultat ta' dan u anke din dan it-tul ta' ħames snin jista' joħloq problemi għaliex l-amministrazzjoni tista' ddewwem il-proċedura kollha apposta. Hemm pajjiżi illi għandhom standard soċjali għoljin u għandhom problemi kbar minħabba dan. U ma ser ikollhom aktar pressjoni għaliex ser ikollhom aktar migrazzjoni f'pajjiżhom u għalhekk jiena nikkritika ħafna dan ir-rapport. Grazzi tassew. U għalhekk wasanna fit-tmiem ta' dan id-dibattitu dwar dan ir-rapport partikolari. Issa l għra nixtieq għad l-mikrofonu lill-Kummissarju Malmstrom qed jogħġbu. Qed nara li kulħadd kważi appoġġa din il-ħidma ta' Sur Morajesi nixtieq nitolbu nixtieq nitlob l-oħrajn illi din dan huwa pass il qudiem importanti għadha se nivotaw dwaru dan huwa l-ewwel pass f'dan il-vjaġġ komuni tagħna lejn l-2012 u l-pakket ta' azilu għalek nittamil dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni kostruttiva ser jibqa' hemmhekk għaliex jiena għandi bżonn u jiena ser inseraħ moħħi fuq l-appoġġ tagħkom għad-direttivi li fadal. Grazzi ta' sew lejli tajjeb, grazzi ta' sew sinjor Kummissarju, fl-aħħar mhux linqas. inqas l-Onorevoli Moraes. Grazzi ta' sew Kummissarju. Grazzi tal-ħidma tiegħek mod formali. Waħda raġunijiet għaliex aħna ma stajniex nagħmlu l-ewwel pass fil-konfront tal-azil għada nittama ser ikon vot tajjeb, ir għalix għaliex l-azil jibqa' waħda mill-kwistjonijiet sensittivi f'din il-kamra naħseb l-Istur Bużuttil spjega tajjeb dwar kemm Ix ħaġa sensittiva l pajjiżi żgħar mod partikolari li kull biċċa mill-leġislazzjoni dwar l-ażil jista' jkollha effett mhux proporzjonat fuq il-pajjiżi mhux biss dawk żgħar imma fuq pajjiżi oħra bħal Greċja pereżempju li fihom jidħlu l-immigranti u għalhekk irridu noqogħdu attenti illi nizgiraw li tħassib tal-membri tiħdu bis-serjetà l-iktar meta jiġu minnant membri seri u s-sinjura Dalċeva semmit l-integrazzjoni, u s-sinjura Vilstrom, metu jatkelmet dwar il-qraba u tkeċċija u l-kustjonijiet ta' violenza domestika fos l-oħrajn, naħseb li dawn kollha nistajna ndaħluhom. U meta jkun din it-tip ta' kooperazzjoni, il negozjati jimxu ħarir fuq l-ola livelli tal-Komissjoni u tal-Kunsill. Iżda huwa l-ħidma li nagħmlu fil-Parlament mal-kollegi li jgħod fl-aħħar nazzjonali Argentini jiena xtaqt nivvinta mod biex ngħid li collection tables huma importanti nixtieq ngħid illi minn qed ifittex eżil qed jistennew il-correlation tables naħseb dan huwa l-iktar mod illi jiena stajt nivvinta billi ngħid li qed nittamaw li dan kollu jiġri għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-kollegi għall-appoġġ tagħhom wara perjodu daqshekk twil fejn aħna għandna nindirizzaw dan il-punt. Grazzi. Grazzi tassew. Eżis kollegi, nishtiq ngħidilkom illi d-debattitu huwa malu ser nifutaw għada f'nofsinhar. Nishtiq ngħidlek ċaw, Sinjora Kommissarju. U ngħaddu naddu punt li jmiss fuq l-agenda. Għanna dibattitu konġun dwar il-politika reġjonali. Għanna rapport Missur Luhan.